Signori, kollegi. Huwa unur speċjali għalija li s-Sinjura Nadja Marot u s-Sinjura Bashar li ħajna taw il-premju Sakharov ta' din is-sena nixtieq li nagħtihom merħba hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Żewġ nisa zaza verament eċċezzjonali li ġildu favur id-drittijiet tagħhom u llum jiena nista' nonorhom bil-Premju Sakharov. Nixtieq Nishtiq nitlobkom eżiz kollegi sabiex tiħdu postkom u nistidinkom sabiex taraw dan il-video qasir l-ewwel qabel kollox. Aw ġedi naħseb li qed jibgħu kemani dan.